Koleżanki koledzy, uh, ladies and... Signori, kollegi, jek joġbok, jek joġbkom, jek joġbok għodu bil-qeda. Mela ħanibdaw il-proċess biex neleġu il-Viċi President tal-Parlament, Sinjuri, kollegi. Se nibdew l-elezzjoni issa għal Viċi President tal-Parlament Ewropew. Jekk joġbok, jekk joġobkom, oqodu bil eda Kollegi, jekk jogħġbok, jekk jogħġobkom. Robert. Jekk jogħġbok. Sibu postkom. Mela skont il ftejim Eh, u skont 13 il-15 u 18 tar regoli aħna se issa se niproċedu għall-elezzjoni tal-Viċi President tal-Parlament. Kif tafu l-koll il-wet mill-kollegi tagħna illi kien il-11 il-Viċi President ġie elett eh, fil-Parlament Nazzjonali tiegħu u eh, bħalissa fil-fatt huwa l-Speaker tal-Parlament Nazzjonali tiegħu dak għal l-kollega Paxmit. U għalhekk dan il-post huwa miftuħ u għalek se nipproċedu biex neleġu il-Viċi President għanni dawk il-dawn il-kandidati sur Lasko Kuxkex u l-kandidat informani uffiċjalment il-ju eh, jaċċetta din il-kandidatura. U għanna dan il-kandidat l-uniku wieħed u għalek se jiġi elett automatikament b'acclamation eh, skont ir-regoli tal-Parlament. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nitlob jekk għal xi oġġezzjonijiet jew xi riservi jew kontra jekk uh, intkom kontra um, din ehm, l-elezzjoni um, tiegħu um, jiena għandi nagħmel hekk skont regoli Sur Vladimir, jekk jogħġbok. Signori. Illum jiena qed nistħi għall-ewwel darba li jiena membru ta' dan il-Parlament. U hija l-ewwel darba li eh, xi ħadd li il-firma trattat ta' Trianon wara il wara il wara il jiġ ħadd it-trattat ta' Trianon. Għaw xaħat li oġġezzjoni għajt il-President ek tlabt, tlabtkom, kollega xanix Gaza, jina saqsejt taqbel u inti jett ma taqbilx, allura bek jina se niproċedi għal votazzjoni formali. U bek se niproċedu għal votazzjoni formali, sinjuri. Se nużaw is-sistema elettronika għal eh, din proċedura jogħġbok. Jekk jogħġbok eh, daħlu dejkom fil-magni. U meta niddikjara l-votazzjoni miftuħa, is-sur soba dan l-ewwel jekk jogħġbok. Sur President, ġejna informati li l-kandidat jixtieq jagħmel dikjarazzjoni forsi li ġejna misinformati. Iżda jekk il-kandidat jixtieq jitkellem naħseb li l-President għandu jagħti din l-opportunità. Il-kandidat jixti ikellimna jkjoġbok? Għandek il-kelma. Il Kollegi, jina eh, preparajt dikjarazzjoni qasira għallum se naqra. U ta' onura li li ġejt nominat għal posta viċi president fil-Parlament Ewropew bla appoġġ eh, tal-partit tal, tal partit Ewropew tal-EPP. Kien unura li għalli rċevejt l-ordni tal-istilla, l-ola, l-ola, level tal-Romanija 20 sena ilu, il-popli eh, ta' twemmin differenti ta' dimma xora ġew uniti permezz tal-ftehim u ta' kuraġġ biex flimkien jiffaċċaw l-istess riskju u um, irvellew kontra r-reġim ta' Ceausescu. L-istess bħal dawk iż-żminijiet jiena bħallum qed inkompli bl-isforzi tiegħi biex nirrappreżenta l-interessi ta' pajjiżi bl-ispirtu tal- tal-valuri tal, libertà tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, Mm -hmm u valuri oħra. Jiena impenjat għal lejn l-integrazzjoni Ewropea ta' pajjiżi li qabel kienu um, taħt ir reġim komunisti tal-reġuni ta ċentrali u ċentrali oħrajn speċjalment għal rumanija li jiena qed nirrappreżenta bħala membru tal-PPE. Tal Jina kuntent ħafna li jena membru tal-Parlament Ewropew waqt il-periodu wara idħul tas-seħ tat-Trattat tal-Lisbona u bekk bdejna bidu ġdid fl-istorja tal-Ewropa Unita. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna għad dikarazzjoni tijak, kollega. Għana se nifotaw issa b'mod elettroniku. Issa se jkollok xi informazzjoni fuq l screen l-isem tal-kandidat biex tifota l-kandidat trid eh, tafas il-sinjal tal-plus tista' tista' tenjaw u kol u bekk tużaw il-sinjal il-minus. Skont ir-regola 15. Il-kandidat li jirċivi il-maġġoranza relativa tal-voti jiġi elett. U bekk se niftaħ il-votazzjoni, sinjuri. Votazzjoni hija miftuħa. Mela. Wara 10 sekondi un bat naraw il-rizultati. Votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota jekk jogħġbok? Jidru li mhumiex qed jaħdmu fil-fatt il-magni.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 jekk joġobkom, ivvotaw favur jew kontra jew tastjena u bekk nirreġistraw il-votazzjoni Kolla, mela għafsu l-buttuna kif eh, qed uh, tażlu Kollega Prasha Barker, jek joġbok. President, forsi jiena l-uniku idiota hawnhekk, iżda ma nafx kif għanna kif għanna nivotaw hawnhekk għandna zero, dimi, eh, x. Eh, forsi tista' tispjega sew jekk jogħġbok. Grazzi. Jekk aħna qed nivotaw favur, trid tuża il-kasa tpoġġih fuq il-plus, jekk tivvota kontra, trid tuża l-kasa eh, biex eh, tażel il-minus. U bat jekk trid tastjeni trid eh, tuża l-kasa darba biex tażel iż-zero. Kollegi, qed nara li hawn xi problemi fil-tħejjiet eh, tekniċi għal votazzjoni. Sir President. nista bir-rispett kollu nindirizza mistoqsija lejk, Sir President. Għandek ħafna uffiċali hawnhekk li huma mħalsin tajb, tajb, tajjeb, nasab li jistaw jajnu biex tirrispondi din il-mistoqsija fuq l-iskrin tiegħi għandi tukes. Mbagħad għandi tliet buttuni illi għandek tafasom għal roll votes. L-ewwel buttuna hija L-ewwel buttuna eh, tajdlek Iva jiġifieri. Dawk li jridu jivvotaw għat-tokes iridu jivvotaw Iva u xek. U jekk trid tivvota kontra trid tafas il-le. Umbat tafas astenzjoni jekk ma tridx eh, tivvota jiġifieri. Favur jew kontra. Iva. Jina ekket dawk li jridu jivvotaw favur jridu jafsu l-iva. Jekk trid tivvota kontra, trid tafas il-le u jekk trid tastjeni trid tafas iż-żero. Kollega, għandek il-kelma. Sur President, eh, skużani tal-is eh, nerġa nitkellem. Skont illi għal Sir Martin Schulz, jiena jina smajt ħaġa differenti mis servizzi tal-Parlament, għallu li nista nivvota favori u kontra iżda ma nistax nastjeni. Jina inkun grat jekk nikseb risposta ċara dwar dan. Il, eh, Ir-risposta ċara hija hawnhekk nistgħu nivvotaw favur jew kontra jew nastjenu, Ah, jiġifieri hawnhekk il-le u l-assenzjonijiet jingħaddu flimkien. Jiġifieri jekk tivvota le jew tastjeni permezz tal-buttuna taż-żero eh, dan jkollu l-istess riżultat. Se nirrepeti dan il-punt. Jiġifieri, jew tivvota iva u għandek il-plus u tuża dik il-buttuna. Umbat jekk tivvota kontra jew tastjeni dana dana um, jipproduċi l-istess riżultat. U dik hija l-informazzjoni li għandi fidejja bħalissa. Jekk jogħġbok, sinjuri. Jekk jogħġbok, kollegi. Mela, se niftħu il-votazzjoni issa. Jina se nieħu tlet mistoqsijiet iżda daqshekk għax qed nara ħafna persuni li jixtiequ jitkellmu fil-kamra. Jekk jogħġbok se nagħlqu l-votazzjoni issa. Mingħajr ma noddu r-riżultati biex inkunu nisaw u l-votazzjoni. Maħniex qed noddu l-voti għal-issa se nieħu t-tlet mistoqsijiet biss. Lil min rajt hemmhekk. Li jitkellem. jitkellem. tu sassi jogħġbok. Sur President, ma naħsibx li dana huwa skont il-regoli tal-Parlament Ewropew. Mhuwiex aċċettabbli. Għandna jkollna riżultat ċar dwar minu favur kontra jew qed jastjeni. Jiena qed nota ta' votazzjoni kontra mhumiex qed jiġu rikordati. Irridu nkunu nafu kemm hemm eżattament li, votaw favur kontra u astjenaw. Grazzi. Issa l-mistoqsija li jmiss. Sur President, zgur li mhuwiex li len mill-intelligenza tan nies intelligenti li jridu aħna nixtiequ nivvotaw favur kontra jew nastjanaw. Ma tistax tirranġa din il-ħaġa jekk le ma nistawx nivvotaw. Grazzi. It-tielet mistoqsija jogħġbu issa. Sir President, se natik xi informazzjoni teknika sistema hawnhekk taħdem mod li tivvota iva u jekk imbagħad tivvota le jibqa' blu. Is-sistema Itali li trid tivvota iva biex tivvota le. U ma naħsibx li dana huwa xieraq. Signori. l-attenzjoni ta'kom jek joġbok. Sir President, Forsi għanna nħarsu li il-problema bizjet kalma. Is-soltu l-Viċi Presidenti ta' din il-Kamra jiġu eletti fil-bidu tal-Leġislatura. Jew inkella jiġu eletti mill-lista waqt li l-Leġislatura jekk namlu hekk. Tistaw taraw biss kemm um, kemm kollega jikseb voti favur. U dana l-ordni fil-buro ikun bażat fuq dan għax viċi President tela issa jridu nileġu viċi President wieħed dik il-persuna trid tikseb il-numru meħtieġ tal-voti favur. U xej iżjed huwa deċiżiv huwa differenti mill votazzjoni oħra li ssir hawnhekk. il ballet fis sigrit il-votazzjoni fis sigrit ħadmet mod tajjeb jiena jiena eh, ħdimt mod tajjeb dan il-bdin il-magna u naħseb li għandna nerġgħu nipprovaw nagħmlu hekk. F'dan il-każ. Grazzi, naqbel 100% miegħek, sur kollega. U għalhekk se nipproponi li se nerġa' niftaħ il-votazzjoni. Jekk tridu tivvotaw favur, għafsu l-buttuna favur, jekk trid tivvotaw kontra, tistaw tużaw il-buttuni li tixtiequ tużawhom. Issa qed niftaħ il-votazzjoni, Sinjuri. Kulħadd ivvota jekk jogħġbok?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 334 eh, eh, favur, 168 kontra. Mitejn u seba' u tmenin astensjonijiet. U bekk għanna maġġoranza kwalifikata. Nishtiq najt prosit li kollega tana Los ar Rizultat u li kiseb il-maġġoranza meħtieġa biex ikun viċi president u nawguralu kull suċċess fil-mandat tiegħu. Sur viċi president Tokes se jkun il-11 il-Viċi President li kellna. Jina il-magnatija imma ħad Mr. President u jina votajt kontra. Mr. President, I hate to... I... Sur President, jina pjaċini li kollin qot intawal din il-problema. Pero dak li inti għat fl-istruzzjonijiet tiegħu kienet li n-nies jistgħu jivvutaw jew favur jew jastjenu. L-aħħar riżultat juru madankollu li favur kontra u astenzjoniet. Ġifiri jider li forsi kienem uħut li votaw differenti meta jkunu informati u jafu li jamlat la ta' tlet affarijiet. Ġifiri ta' bilħaq dan u l-mod ġust kif għanna namluwa sabiex bekk fil-kas namluwa għalla l-aħħar darba nerġaw nivutaw mill ġifiri Proszę Państwa, e, wszystkie zastrzeżenia. Grazie tassew. Riservi oħra rigwardan il-vot? Għax dak il-kas? Jiena ma nistax naffordi li nqod neħri daqshekk ħin. Ma nistax nagħmlu hekk issa hekk. ta' ma' riżultat li aħna għadna kif ksibna u ma' mal-maġġoranza kwalifikata li inkisbet nista' ngħid li l-Viċi President is-Sur Tokes issa ġi elett. U għalhekk riservi kollha ta' din il-Kamra ser jittieħdu konsiderazzjoni. U jekk joġobkom, Jekk għandkom riservi jew ilmenti, iltaqgħu mija jew lum jew għada u jiena nkun nista' nagħtikom jew inwieġeb għar-riservi tagħkom. Grazzi. morning. We're just uh, reset. Lodwa tajba mela aħna t-nerġaw nirranġaw il-magni u senħidu bistit minuti. Is-sur sloboda jek joġbok. Sur President, nishtiq najdilkom li fid-dawl dak li ġara għanna għanna bosta membri fil-kamra u għalek Nistaw najdu li jem 789 membru fil-kamra. right, Sir Robert. On Mr. Svoboda's point. Mela, fuq il-punt tas Sur Sloboda, jekk hemm xi ġoħra li nżid xi ngħid tal fl-aħħar tal-vot ngħidilek. Is Ratkins jekk jogħġbok. Sur President, is-punt tas Sur Sloboda huwa punt validu ħafna Il-ħabib tiegħi Sur Harber għamel il-kalkuli tiegħu u fil-fatt dan huwa l-każ li votaw aktar nies minn li għaw preżenti. Aħna għanna 785 minn kella 789 għaxin kella ma nafx ma naħsibx li jod dan il-vot l-unika ħaġa li nistaw namlu dak il-kas l membri kolla tal-parlamenti ċabċbu l-membru parlamentari U dak li nistaw namlu sul president u li nikkonsidraw nħagġek li tresaq dan il-punt l biro wara li tħalli dak il-sidġu, anki forsi għada, li forsi jkollna votazzjoni bil-karta sakemm is-sistema ma tkunx qed taħdem tajjeb. As I said, I'll try and get back to you before the end of this voting period Mela, fit-tmim tal-votazzjoni ma naħsibx li eh, eh, jista' jkun hemm diskrepanza għandna dan il-punt u għalhekk inressaq dan il-punt lill bjuro Però ma nixiex notintaw għal din il-kwistjoni. Din il-kwistjoni ser titħares u mbagħad nerġa' ngħidilkom bir-riżultat iktar qudiem. Mela, jen nduru għal votazzjoni tagħna x'ħanieħdu madwar sija. U l-ewwel punt tagħna huwa ir-rapport ta' Sinjura Matera fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Aġġustament tal-Globalizzazzjoni Ewropea. Mela qabel ma nivvutaw jien nixtieq nagħti l-kelma lir rapporter li Sinjura Matera. Jekk jogħġbok fejn qiegħda? Grazzi tas sur President, membri onorevoli. Mela, fil-kuntest attwali tal-kriżi ekonomika, wieħed mill-problemi kbar li l-ekonomija tħass u taffaċċja i il-qat teddida li laħqet il-livelli allarmanti ta' 10% fiż-żona tal-euro. L-istituzzjonijiet Ewropej, il-Kummissjoni Ewropea, fil-proġetti tagħhom ta' ta budget tal-2011 daħlu miżuri għal rikupru ekonomiku u fihom ma imit tisħiħ ukoll tal-Fond ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni Ewropea li fil fatt ktibt rapport fuq u ser navvotaw fuq erba punti ta' mobilizzazzjoni importanti ġifi jekun neċessarju importanti li innaqsu ftit il-proċeduri tal-mobilizzazzjoni ta' dan il-fond sabiex bekk nkunu nistgħu nagħtu fiqsar ħin tweġiba lil ħaddima li ntlaqtu minn daw il kumpanji bħabba l-kriżi ekonomika U għalhekk, eżis kollegi, nixtieq nipromovi dan il-fond anki fi singoli stati membri. Grazzi tassew, grazzi kollegi. Thank you. I now put that to the... Mela, nressaq dan il-rapport għal-votazzjoni. Vot nominali, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa? U dan ġi adottat 575-25 astenzjonijiet u 51 kontra. Rapport li jmiss u kol mis-Sinjura Matera huwa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għanna eh, eh, dan il-rapport ġi adottat u kol għandna punt ieħor. Rapport ieħor mis-Sinjura Matera u dan huwa vot nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dan ġi adottat ukoll. Issa, il-rapport li jisuwa ukoll mis-Sinjura Matera u għanna votazzjoni nominali mill-ġdid. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U dan ġi adottat ukoll. Grazzi tas-Sinjura Matera. Il-rapport li jmiss. Ir-rapport missur Tremopolis fuq it-trasparenza fil-politika reġjonali u l-finanzjament. Mela qamat il-kelm qabel ma ngħaddu għal vot nagħti il-kelma lir rapporter sur is-sur Tremopoulos. Jekk jogħġbok. Grazzi tas sur President. President, eżis kollegi, lan ta' dan ir-rapport fuq trasparenza fil-politika reġjonali u l-finanzjament hija hawnhekk għaliex dan importanti li kull min jirċivi l-flus minn din it-tip ta' sors ikun aċċessibbli għal ċittadini sabiex bekk ċittadini jkunu jafu kif il-finanzi pubbliċi qegħdin jintefqu. Ir-rapport li jiena fassalt fissem il- Kumitat ta' Zvilupp Reġjonali fih rekomandazzjonijiet rigward il-regolamenti futuri tal-fondi strutturali u xandu jkun hemm fih id-dispożizzjonijiet ta' informazzjoni addizzjonali fi meta jkun hemm il-pubblikazzjoni ta' reġistri tal min iżommhom u anki regoli vinkolanti fuq eh, il-relazzjoni ta' assoċjazzjonijiet. Il-politika t kommissjoni hawnhekk qed nitkellmu fuq fuq hawnhekk nixtiequ li l-Kummissjoni twaqqaf prezentazzjoni ċara li tipprovdi l-istrutturi u anki in-natura ta' informazzjoni li għandha tkun hemmhekk. U l-Inzjattiva Ewropea Trasparenza għandha tkun parti fil-kontrolli ta' kontabilità u verifiki. Jider li jeħtieġa għal komunikazzjoni aħjar u anke informazzjoni sabiex bekk aħna jkun konna l-identifikazzjoni kif ukoll il-fema aħjar ta' xinu jiġri u fej kunem kazijiet ċari ta' frodi u jekk hemmx evidenza biex jippruvaw daw daw il-kontrolli u verifiki għandhom jittieħdu f'kull pass tal-katina, f'kull rabta, f'kull ħolqa tal-katina. Sabiex bekk dan japplika għal dokumenti kollha fuq il-karti u dokumenti li nsibu. Din hija parti essenzjali tal-klawzola li torbot il-flus li ħerġin minn dawk il-flus li ħerġin minn min ħazit taxxa u dawk li jirċevuha. Ringrazzja Shadow Reporters u dawk li ħaddu sem għal riżultati li ħana sa edin nirprezenta hawnhekk qudiem il-kamera. Grazzi tassew, hawnhekk għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. That is Dan ġie adottat, grazzi tas-sew, Sur Tremapolus. Issa rapport li jmiss għanna rapport Missur Kelly fuq il-kontributi finanzjari tal-Unjoni Ewropea għal Fond Internazzjonali fl-Irlanda. Nat il-kelma l-rapporter. Eżis kollegi naf li ħadd ma jħu gost jitkellem però nitlobkom li ħanħu ftit minuti. L-ewwel neta li ġda ma ġiġ diskuss fil-kamra u dinja xaħġa xi ħaġa li tajp li ngħidu xaħġa fuq mod partikolari minħabba il-rwol muqdim il-Kummissjoni u mill-Unjoni Ewropea. ħafna nies fil-Irlanda u li li mill-Irlanda jħos li dan il fond ġi imwaqaf mill-Istati Uniti, iva veru, l-Istati Uniti labu rwol importanti u kien hemm ukoll New Zealand, Kanada u l-Awstralja, però tajb nix bil intenzjoni li fl-2006 tal qudiem l-Unjoni Ewropea kienet qed tiffinanzja 57% ta' dan il-fond u dimi xi ħaġa li imarufa u l-fatt li ma kellniex u hawnhekk fil-Parlament ifisser li aħna żammejna sigriet. Walek nixtieq nisħaq ir-rwol li labet l-Unjoni Ewropea biex tejn toħloq kuntatt u dialog dialogu u anki rikonċiljazzjoni mill-ġdid fit-tramuntana tal-Irlanda li grazzi għalek dawk li għadhom il-proċess ta' paċi li għadu fraġi xerta waħda għadu hemm. Għalhekk nixtieq nati ġieħ il daw kollha li jikkontribwixxew għal paċi fit-tramuntana tal-Irlanda u dan ukoll nista' ngħid għal partiti estremi. Kenna kollega li kien fostna li għatma Di dan qatt ma stajna naraw li jistgħu fl flimkien f'dawn l-aħħar 20 sena, però seħdan. U fl-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea għandha tieħu l-mertu tagħha. U xtaqt nuri dan. Nixtienna tiġġieħu wkoll il-daw kollha li ħadu bċajt il-pa, li ħadu b'serta il-paċi unittama din il-paċi ser tkompli titkattar fit tramuntana tal-Irlanda. Nittama li intom tivvitaw b'mod unanimu għal din ir-rakkomandazzjoni li jiena eh, u nirringrazzja l kulħadd tal daw kollha li ħadu sem fil-proċess ta' paċi fil-pajjiż tiegħi stess. Grazzi tassew. Grazzi tassew Sur Kelly sa u dan il-punt eh, għal votazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote. Votazzjoni maluqa. U dan ġie adottat. Grazzi tassew, Sur Kelly. Issa ngħaddu għal rapport tas Sur Marinescu. Ja, Sur Perloni. Grazzi tassew, Sur President, Jiena ħat nota li bejn il-votazzjoni tal-Viċi President dawn l-aħħar 150 kollega sparixxew ma nafx dan u xaqat ta' ta' kolite ma tajjeb li nkunu nistgħu da' daqsxejn, għax ma nafx kux bl condition il-problem. No, they didn't disappear. Le ma sparixxew xejn il-President. Pero sentuk spiegazzjoni ta' eżattament ġara eh, fil-votazzjoni ta' Sur Tokesh, pero ma kienieċ eh, intervent divin minn fuq. Issa, il-rapport ta' Sur Marinescu. Mela. L-ewwel blok Hawnhekk għandna vot maqsum fuq it-tnejn u mbagħad votazzjoni nominali. Mela, għall-ewwel vot, l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Dan ġie adottat issa nattu għat-tieni parti. U għandna l-votazzjoni nominali hawnhekk. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u din ukoll adottata. Mela issa ngħaddu għal amanda 82 votazzjoni maqsuma fi tlet partijiet u kollha votazzjoni nominali. Mela nivvotaw fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din maddiċ it-tieni parti. Għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. the vote. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, issa nidvotaw fuq it-tielet parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. U din ukoll maddiċ. U għalhekk ngħid li l-pożizzjoni tal-Kunsil ġiet approvata kif ġiet emendata. Two. Yes, thank you, Mr. Marinescu. Iva, grazie ta' Sur Marionescu. Issa naddu għal rapport ta' Sur Martin. U nibdew blok ta' emendi Yes, Robert. Nassur Robert ixti jitkellem. Skużani li jett nerġan telle fawnek, pero għawnek għanna suppost votazzjoni nominali oħra fuq id-raba parti. I'm told that there was a new Gina għaluli għajt il-President li kienem verżjoni ġdida tal-votazzjoniet li ħarġet, ġifri forsi dik waqat. Ġifri aħna temmejna il-votazzjoni fuq il-rapport ta' Sur Marinescu. Issa għanna 15 l-amenda mill-Kumitat ta' Affarijiet Kostituzzjonali fuq il-rapport ta' Sur Martin ħarresa on fil-fat tal-votazzjoni. Dawk favur? Jekk joġobkom Sur Gilnish, jekk joġbok, għax għandna point of order. Grazie tas Sur President, jina nistanajt li il... maħniġ daqsek impressjonati. Inti għahir mis-Sur Buzek għax isek tista tara minn kullat bajnik. Aħna rajna li rapport tas Sur Martin għandu l-intenzjoni li solvi l-problemi milli eh, problemi bl-adozzjoni ta' trattat ta' Lisbona. U wieħed mill dokumenti li għanna qoddimna huwa fil-fatt wieħed li m'għandux jaqsa ma' trattat ta' Lisbona u fil-fatt huwa kontra mal l prinċipi ġenerali tal-liġi u għalhekk aħna bħala nemnu li xinum huma xinum il-vizjonijiet politiċi tiegħek għal ħseb li dan il-pont huwa serju ħafna u mingħajr ma noqgħod inqajjem il imparzialità tal-President għal dak li għandu x'jaqsam ma x'kriterji ser jiġu użati biex jirrapprezentaw il-membri non attached ma ma jiddependenx minnhom minħa ħa Pero Però naħseb li din hija kwistjoni li għandha taqa' e, għanda tittieħed il-Qorti Ewropea u din il-parti għanda titneħħa mill-punti li aħna ser niddisku li ser nkunu qed nivutaw fuq f'dan ir-rapport ta' Sur Martin. Ivanti għandek tiftakar li għal xur jiena kont parti mill-membri tan non l-opinjoni tijak, l-vizjoniet politiċi huma tan differenti minn tijak li għawnek mux etnajdu li sessjoni tan non li uh, Miex grupp għatmu se jkunu grupp. Mela għanna daw l amendi ħanres u għamu ħanivutaw fuq, daw favur, daw kontra, astenzjoniet għaddiet. Amenda ħamsa, unek għanna votazzjoni maqsuma f'żewġ partit dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tini parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Issa naddu għal-amenda 80 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda 81 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda 95 dawk favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Amenda wieħed, dawk favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Amenda 111, dawk favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Amenda 121, dawk favur, kontra, astenzjonijiet Aħna rridu maġġoranza kwalifikata, jgħid il-President, ħana verifika. Mela, amenda 21, l-votazzjoni miftuħa. The check is closed. Issa l-votazzjoni maluqa. Din ġiet adottata. Issa se nressa amenda numru Le, skużani jgħid il-President, din, din dak il-konsernejt jaqa ma joċ. Mela amenda 2, dawk li huma favur, Le, il-President jgħid li għamenda tnejn taqa. Mela, sitta u design dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 82 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 86 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 117 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 93 dawk favur, kontra, anzi, skużar hu l-prezident jgħid dik l-amenda 93 taqa. disajn dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 98 dawk favur, kontra, astensjonijiet niverifikaw. Amenda 98 niverifikaw bil-magna. Eh, Votazzjoni miftuħa? Sal-votazzjoni maluqa? Mela, 492 ma ddiċ, ma din, mela, issa, amenda 99, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ. 100, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ. 101, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ. 102, dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 103 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 105, 104 dawk li huma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 108 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nivverifikaw, jgħid il-President, għan nifverifikaw fuq amenda 108. Votazzjoni miftuħa. Okay, the check is closed. Votazzjoni miftuqa, maluqa, mela, 250 kontra, mela, maddiċ. Addiċ, skużawni. Il-votazzjoni li jmiss 119, dawk li ma favur kontra, maddiċ. 84, dawk ma favur kontra, maddiċ. 85, dawk li ma favur kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Issa ngħaddi għal 112 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sa naddu għal 62 sa 64 ħon votaw fuqhom kollha f'saqqa. Anzi lej jgħid il-President 112, għamenda 112 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ddieċ. 105 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet ma ddieċ. 106 dawk ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Is-Sur Martin, jekk joġbok. Sorry, President, I don't want to delay the House, but... Jima xax not intawa li ma qabelna nikonkludu dan il-punt, hemm żewġ punti tekniċi għax kif tafu dan il-proċess beda eh, novembru li għadda. Aħna rridu nżidu xaħġoħra biex norbtu x-xogħol ta' Novembru ma' dak li qed nagħmlu issa nżidu l-kliem having regard to decision 25 November 2009 on the adaptation of Parliament rules of the procedure to the Lisbon Treaty. Nix nżidu dan il-kliem sabiex bekk nagħmlu din ir-rabta teknika u tini punt u li għana mistawx nejdu dawn jistaw jitlu fisseħ fl-ewel ta' deċembru tal-2009. Dan mux possibli, ovvjament, u għalek nitlop li naplikaw regoli tnin wieħed tnejn parentesi tlieta sabiex din tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' ġurnata tal-mandat li miss. Chris Martin, thank you for your work. Grazzi ta' Sir Martin fuq dan ix-xogħol u fuq affarijiet oħra. Issa nerġgħu lura għal-votazzjoni. Issa għandna rapport ta' Sinjura Jeġeġeska. The fuq uh, il dan ir-rapport huwa fuq il-mandat ta' trilogu dwar rabbozz tal-budget mela l-ewwel emenda favur kontra assenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Tridin iċċekja? Jistaqsi l-President? Mela, emenda eh, wieħed sa 18 eh, bil-votazzjoni nominali, miftuħa l-votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa ġew irrifjutati. L-emenda 19 dawk favur. Kontra astenzjonijiet rifjutata. 20 favur kontra astenzjonijiet rifjutata. 10 favur kontra astenzjonijiet rifjutata. L-emenda 2 favur kontra astenzjonijiet rifjutata. 11 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. 12 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. 13 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Il-14 b'vot maqsum fit tlet partijiet, fl-ewwel parti, dawk favur. Kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata fuq tieni parti favur kontra Astenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Fu t telet parti favur kontra. Astenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Mela, l-emenda 24, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, ma ġietx aċċettata. Emenda 3, favur, kontra, astenzjonijiet, ma ġietx aċċettata. L-emenda 17 fuq vot maqsum, bżoċ partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra astenzjonijiet adottata t-tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Emenda 15 favur kontra astenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Paragrafu 46 favur kontra ġej mix ċara, rridu niċċekjawha b'mod nominali mela, votazzjoni nominali miftuħa. maluqa ġiet adottata l-emenda 22 favur kontra astensjonijiet ma ġiet adottata 23 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ 24 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ 25 favur kontra astensjonijiet adottata. 26 favur. Mela, ħanerġa niftaħ il-votazzjoni nominali fuq il-25. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda 25 ġiet adottata. Skużawni, jgħid il-President, ma ditx, anzi anqas veloċità u noqdu aktar attenti jgħid il-President. 26 dawk favur kontra astensjonijiet rifjutata. 27 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 62 dawk favur kontra assenzjonijiet adottata. L-emenda 5 u 28 b'vot maqsum f'żewġ partijiet u votazzjoni nominali. Din miftuħa issa fuq l-ewwel parti. Maluqa? Ma ġietx aċċettata. It-tieni parti, il-votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? adottata. Emenda 6 u 29 votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet u votazzjoni nominali l-ewwel parti. Il-votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni nominali malluqa. Ġiet adottata. It-tieni parti, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ġiet adottata. Mela, il-paragrafu 67. Dawk favur kontra. Mm, naħseb ma ddiċ. Mela, il-67 eh, votazzjoni elettronika miftuħa. Paragrafu 67. Maluqa l-votazzjoni. Mela, din ġiet adottata. L-emenda seba, dak favur. Kontra, assenzjonijiet maddiċ. Et jintala li tiġi iċċekjata din mela emenda seba eh, miftuħa l-votazzjoni b'mod elettroniku. Maluqa il-votazzjoni ġiet adottata b'maġġoranza żgħira. L-emenda 8 dak favur, kontra, astenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Nistgħu niċċekkjawha mela din ukoll, jgħid il-President. Emenda 8. Jiena qed li ġiet rifjutata, għan miftuħa l-verifika. Maluqa, votazzjoni, kelli zbal zaħir, seba voti zbal jajt għawnek, il-president u jiskuza roħu, għaddi din l-emenda, l-emenda 30 mela. Favur kontra, assenzjonijiet ma ddiċ. Disa, favur, kontra, assenzjonijiet ma u tletin, dawk favur kontra, assenzjonijiet ma ddiċ. 32 dak favur kontra assenzjonijiet maddiċ, 33 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Mela, issa il-rezoluzzjoni eh, kif hija minn data votazzjoni nominali li hija miftuħa issa. Il-votazzjoni hija magħluqa u din ġiet adottata. 570 favuru u 45 kontra. Nifraħ li rapporter. Issa għanna il-rapport sur langen fuq is-swieq ta' derivativi. U għawnek jiena iftaħ il-votazzjoni il numru ta' paragrafi. E Uridu nivvotawhom b'mod separat, għalihom mod separat, mela 33 dak favur kontra Assenzjonijiet adottat. Il-paragrafu 34 favur kontra assenzjonijiet adottat. 35 favur kontra assenzjonijiet adottat. 36 favur kontra assenzjonijiet adottat. Il-premessa ke favur kontra assenzjonijiet adottata. La premessa Il-premessa esse favur kontra assenzjonijiet adottata. Il-premessa e, x favur kontra assenzjonijiet adottata. Il-rezoluzzjoni pala eh, votazzjoni sħiħa favur kontra assenzjonijiet adottata Maġoranza kbira proset lil Sur Langen. Mela, immis issa il-rapport ta' Signora Maria Badie Kuċet fuq l-internet ta' l-oġġetti. U għawnek, aħjar natu l-mikrofonu l-rapporteru jgħidin eżatti xie tfisser. Għaw tlet emendi mir-rapporter wesa tlieta l-votazzjoni fuqhom hija waħda flimkien favur kontra astenzjonijiet għad-dritt għaddew. Mela, il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni kif kif emendata bil-votazzjoni nominali li hija miftuħa. Hmm, votazzjoni magħluqa. Ġie adottat b'maġġoranza kbira. Grazzi lir rapporter Naddu issa għal votazzjoni fuq ir-rapport ta' Sur Soza Wagner fuq il-governanza tal il-governanza tal-internet Għalli ħalli votalu għal fuq paragrafu 6 eh, votazzjoni maqsuma nominali. Il-votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti. Il-votazzjoni magħluqa ġiet adottata it-tieni parti tal-votazzjoni mela miftuħa l-votazzjoni. <clears throat> Votazzjoni magħluqa. Ġiet adottata se d għall-paragrafu 14 bil-votazzjoni nominali li hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa ġiet adottata il-paragrafu 16 f'żewġ partijiet eh, it-tnej votazzjoni nominali u din hija miftuħa l-ewwel parti. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ġiet adottata. Issa, it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Anka din ġiet adottata il-paragrafu 20 dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet adottat 29 favur kontra assenzjonijiet adottata 31 permezz ta' votazzjoni nominali li hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Adottata. Il-paragrafu 43 vot separat, dawk favur, kontra, assenzjonijiet adottat. Issa, votaw fuq rezoluzzjoni kolla, dawk favur, kontra, assenzjonijiet adottata. Grazzi ħafna lil Sur Zaza Wagner. Issa, naddu għal rapport ta' Sur Winkler. Fu il-politika komunitarja dwar l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel. Il-paragrafu 46 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra assenzjonijiet adottat, tieni parti dawk favur kontra assenzjonijiet adottat. Il-paragraf Skużawni, jgħid il-President ir-riżoluzzjoni kollha favur kontra assenzjonijiet adottata. Grazzi, Sur Winkler naddu issa għal rapport tal-Sur Cashman fuq il-lani tal-izvilup tal-millennium l-ewwel għandna l-emenda sitta dawk favur kontra assenzjonijiet adottata. Seb, l-emenda seba dawk favur kontra astensjonijiet adottata. L-emenda t-nejn dawk favur kontra għas-sensonijiet ma ġietx aċċettata. Mela, ħad ċekjata din. Votazzjoni fuq uh, l-emenda t-nejn b'mod elettroniku. Il-votazzjoni maluqa. Fil-fatt din ma ġietx aċċettata uh, b'sitt voti. Mela, il-paragrafu 7 maqsum fi tnejn u ħanivutaw b'mod elettroniku. L-ewwel parti tal-votazzjoni, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Din ġiet adottata it-tieni parti tal-votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ġiet adottata. Il-paragrafu 8 dawk favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. L-emenda 3 xi tridu tiċċekkjaw jgħid il-President sejrin tajjeb sista jgħid il-President. Mela, paragrafu 8. Il-verifika hija miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. Diġi trifjutata fil-fatt. L-emenda tlieta. Dawk favur. Kontra? Mela, il-votazzjoni nominali miftuħa. il-votazzjoni maluqa u din ma ġietx aċċettata. L-emenda erba favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. L-emenda 8 dawk favur, daw kontra eh, mela, ħan verifikaw għadin u koll, eh, il-votazzjoni fuq l-emendat minna miftuħa, maluqa. ġiet ta' per votazzjoni ta' 369 eh, favur. Il-paragrafu 22 f'żewġ partijiet, votazzjoni nominali l-ewwel parti. Mela l-votazzjoni elettronika hija miftuħa. Maluqa. Adottata. It-tieni parti tal-votazzjoni. Mela, ħani votaw fuq it-tieni parti, uh, idejkom kontra, assenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Il-paragrafu 23 f'żewġ partijiet votazzjoni nominali u il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa u din ġiet adottata ta' tieni parti issa eh, miftuħa il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. U din ma ġietx aċċettata. Il-emenda d-dissa dawk favur. Kontra assenzjonijiet. Rifjutata. Emenda 25, paragrafu 25. Eh, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mela, ħaniftu, ħaniverifikaw il-votazzjoni fuq paragrafu 25, votazzjoni elettronika miftuħa, votazzjoni elettronika maluqa, ġiet adottata. Il-President iskuża ruħu. Il-paragrafu 27, dok favur, kontra, Astenzjonijiet. Ħajkona niverifikaw għadin eh, il-votazzjoni fuq paragrafu 27. Il-votazzjoni maluqa. Paragrafu 27 ġi accettat. Mela, għaw ah, point of order. kull ma xtaqt ngħid huwa illi il-magna tal-votazzjoni tiegħi mhix qed taħdem, ma stax nivvota, kieġbok ibat li technician ħalli jirranġa l-magna. Mela, il-paragrafu 42 ferba partijiet il-votazzjoni hawnhekk kull waħda minnhom b'vot elettroniku. Mela l-ewwel parti il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni issa magħluqa ġiet adottata. It-tieni parti il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ġiet adottata it-tielet parti il-votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ġiet adottat. Ir-raba parti. Mela, l-raba parti il-votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni nominali maluqa ġiet adottata. Issa, nivutaw fuq l-emenda ħamsa dawk favur, kontra, assenzjonijiet adottata. Mela l-paragrafu 47 permessa votazzjoni nominali li hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Ġiet adottata, issa premessa E, dawk favur, kontra. Assenzjonijiet mandiċ. Il-premessa xe. Favur? Kontra? Mela. Il-ħaniċċekjawa uh, li niverifikawa il-votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni nominalija malluqa. U ġiet adottata. Mela għanna il-rezoluzzjoni uh, kollha, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. l-aħħar votazzjoni issa. U hawnhekk għandna eh, anzi ħanatikom sar il-President qed jerġa' skuża ruħu. Il-votazzjoni hemm magħluqa. Sur Cashman għadda il-rapporti għax il-President għet iskuza ruħax mal kienx għadu għal li għadda il-rapport eh, ta' Sur Cashman. I'm sorry, we, we've had some confusions here today. Um... Eh, eh, il-President qed jgħid li kien hawn naqra konfużjoni illum mela issa għanna il-votazzjoni fuq il-Komitat tal-Kariforum tal-Parlament uh, li ġi adottat ukoll. Issa, eh, kollegi, dawk li jixtiequ jisimaw l-spjegazzjoni tal-votazzjoni eh, għall-Onorevoli eh, Tokesh. Membri li votaw kienu 600 u 21 favur kienem 334 astenzjonijiet kienem 200 u 87 pero da mux etġu jusa bħala voti mixħuta. Il-maġġoranza assoluta hija ta' 168 is-sur e, e votawlu 334 vot li hija ħafna aktar mill-maġġoranza assoluta ta' 168 il-votazzjoni elettronika ġiet użata minn flok il-karti minn flok il-ballot favor uh, uh, vote, sorry, u il um, fuq il-karta wieħed jivvota biss favur, ma tistax wieħed jivvota kontra permezz tal-karta. Iġifiri dok li ma jkunux jixtiequ jivvotaw iħallu l-karta vojta. Iġifiri jiena għalhekk nagħti merħba lil Onorevoli Tokesh. Issa naddu għal spiegazzjoni tal-voti. Mr. Lambronidis has a point of order. a point of order. President, just to understand. Mela, jina biex nifem naqra.